li Hawnhekk ġifiri mhux se jkun investiment jew inkella xi odda ta' investiment, EU Invest verament se jkun jipparteċipa fit-tibdil tal-klima, fit-tibdil tal-paradigmi tas-soċjetajiet tagħna qegħdin jiffaċċjaw l-Ewropa illum trid ukoll tibni b'mod progressiv Ewropa li tindirizza l-ruħa li ċittadini biex verament it-tamit tagħhom, it-tamit ambizjużi u Ewropej tagħhom tkun tista' tippermettilhom li mhux joħolmu biss imma jsiru realtà. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi ħafna, Honorable Packet l fisem li Grazzi ħafna, President, kollegi. Bl-investiju l-Ewropa tkun tista' tinvesti f'proġetti innovattivi u sostenibbli. Ġiviri, u ma garanziji, mhux sussidi biljuni kbar li għaj jattiraw fis-setturi ta' investiment. Għaj Ħajġu appoġġat il-kumpanniji li jikunu kapaċi jizviluppaw prodotti innovativi li ma jarma jiddependu fuq eh, donaturi eh, li mhumiex mill-Unjoni Ewropea. Daw l-odda kollha ġew miġbura f'dan l-instrument wieħed u naħseb li approċċ eċċellenti, kollu ġi simplifikat, il-banek ta' promozzjoni nazzjonali kollom ruol iżin importanti, dan jfisser ukoll il-banek ta' ehm, Fleming, naħseb jiena ikonna rezultat tajjeb. Tkun opportunità biex nagħmlu differenza l-aħħar plenarja huwa mod tajje biex wieħed item. Kien periodu verament eċitanti fil periodu Grazzi ħafna. Fisema għalde l-onorevoli Vernik għal-minuta. President, komissarju, kollegi. Wara l-EFSI, investi ju ħaj jikollu rwol importanti fil-mandat li jmiss. Lesson, die we hebben getrokken uit de qed jindikanna direzzjoni importanti. Waħda mill-lezzjonijiet li aħna tallimna fil-kriżi tal-2008 huwa li ekonomija stabbli huwa investiment. Eh, ekonomija ta' investiment. Eh, sitt daw il-biljuni kbar li nħabba dal-programm huwa weda għal ġejjini innovazzjoni, digitazzjoni, Dawn ħaj li l-Unjoni fil-perjodu li jmiss ħatkun waħed mill-postijiet l-aħħar li ziħ attrattivi biex wieħed jinvesta fih. Mħoħ ehm, kreattivi u eh, forza ta' xogħol kreattiva. Għalhekk għandna ntemmu dan nuqqas fl-investiment. Grazzi. E, e, Πρόταση που μας καταθέτουν οι... Il-proposta ta' żewġ rapporters hija waħda imtejba meta mqabbla mal dik tal-ewwel tal-Kummissjoni, imma xorta man għandna bżonn iktar, iktar investiment, investiment fuq livell dinji li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Kollox għadhom dendel. U minn mindu peress li m'għandniex l-MFF għax fil-Kunsil il-pressjoni li minn flok jinżiduhom il-fondit li qed jipproponu l-Kummissjoni kif irid il-Parlament, il-Kunsil irid inaqqashom ma' shadows aħna minna ressaqna numru ta' emendi biex intejbu il-proposta biex ikonna inqas burokratija ikonna wkoll iktar kopertura ġeografika aħjar naraw li ikunu mdaħla l-SMEs u anki ir-rwol iktar imsaħħaħ tal-banek ta' investiment u l-investi proġetti ta' investiment li huma favuri tibdi tal-klima. Imma xorta naħseb li l-proposti għandhom ikunu iktar ambizjużi għalhekk jiena matul eh, qabel il-vot għandna se nresqu iktar emendi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għall grupp tal-ħodor is-sur Sole minuta u nofs. Kummissarju kollegi, għalina Invest EU l-ewwel u qabel kollox għandu jkun strument li jġibinna progress għall ekonomija sostenibbli u għalhekk tajjeb li qed naraw li għall-klima u għal infrastruttura hemm iktar fondi. Aħna żgur ridi nkunu determinati li aħna nirrispettaw il-ftejm ta' Pariġi il-prinċipju ta' l-investiment sostenibli għandu jkun priorità għalhekk dan il-Parlament qal li l faħam nukleari u l gas ma jistgħux ikunu investimenti sostenibbli. Għalhekk huwa neċessarju li nsibu l volontà politika sabiex is-settur privat ikollu proġetti ta' investiment li jkunu wkoll jaqblu ma' ekonomija ħadra Aħna ma naqblu xejn li jkun hemm proġetti ta' eh, difiza li jiġu il-flus jiġu minn Invest EU tħassib tal-ambjent jew soċjali li supposti jieħdu priorità. Imma biex inkun pożittiv jina nilqa il-fatt li mill-banek nazzjonali u reġjonali li se jkunu eh, hawnhekk se jipparteċipaw dan huwa importanti bħala fil-programm fil-programmi u fl-aħħar nixtieq ringrazzja rapporters u l-biċċa xogħol tajba li għamlu. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għal-EFTD Sur Arnett, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Jiena l-aħħar darba li se nitkellem fil-Parlament Ewropew jien mhux eh, se nkun kandidat mill-ġdid. Jiena kont elett fl-2014 bil-mandat tal-Brexit jiena għamilt l mutijaj tiegħi biex inkun Eh, nirrispetta dan il-bat. Issa, kien hemm referendum fil-Brexit tal-2000 u bat tal-2016 rajna li kien hemm il-Brexit, ħareġ minnu l-Brexit. U erba darbiet dan ġin konfermat il-nies tal-Renju Unit għamlu l-edet tagħhom ċari daqs il-kristall. Għalhekk huwa surreali li qegħdin nindiskutu 40 biljun ta' euro u 500 Eh, miljun għall-lat eh, tekniku f'dan li ju invest. Imma ma nafux jekk ir-Renju Unit hux se jkun parti mill-MFF li jmiss, ġifiri il-pjan finanzjarju ta' seba' snin ġejjin. Dan ma ħadd ma jista' jiggarantih. Mid-29 ta' Marzu u l dati l-oħra, issa ġejna l-Ottubru 31 ta' Ottubru. Ovvjament il-gvern Ingliż eh, qed ikun intransiġenti hawnhekk. Issa wkoll se jkollna nagħmlu nipparteċipaw fil-elezzjonijiet Ewropej u, fil-23 ta' Mejju se jerġgħu juru hekk in-nies tar-Renju Unit. Għalhekk il-Pols issa kif għalfen Frank Sinatra and now the end is near biex fl-axħar il-bu paġna Irridu namlu l-affarijiet our way, my way. Aħna l-affarijiet għamilnijom skont kif ridu l-kostituenti tagħna u hekk irridu jagħmlu l nista l politika tal-futur, hekk għandhom jagħmlu jaġixxu. Grazzi ħafna is-Sinjura Maletic. Minuta un nofs. Grazzi, President. Jiena nixtieq nifraħ is-Sur Fernandez u s-Sur Gualtieri għal dan il-ftejim tajjeb li kisbu li għandhom xaqsom għal l-element il-ġodda ta' dan il-program ġditi u invest kif għalet signora kommissarju u inċentiv tajba għal futur anki negozjati li tal-futur li se jkunu importanti għal-parlament li ġdid tal-parlament il-ġdid. Hija tila darba qegħdin nitkellmu fuq il-programm tal-Unjoni EU Invest. Huwa importanti mhux biss illi nifformulaw dan il intuħ eh, xejra dan il-programm imma naraw li ġimplementa fl-istati membri speċjalment naraw li jkun iktar viżibbli u importanti ħafna li nfinanzjaw proġetti li ma jsibux il-fondi minn eh, mill-politika ta' koezjoni jew nkella minn self kummerċjali. Kompaniji tal-startups dawk li jġibu ċertu innovazzjoni. Ovvjament kumpaniji ku jibdu bħala startups ma mbagħad jikbru. Jew inkella forsi dawk il-kumpaniji li jkunu sabu ċertu diffikultajiet u tajjeb li intuhom ċans eh, ġdid. Imma hemm ħaġa tajba wkoll li se jkun hemm it-telf is-self mingħand il-banek kummerċjali. Irridu imma noqogħdu attenti fuq il-kopertura ġeografika l-efsi kienu iktar jipparteċipaw dawk l-istati l-iktar sviluppati immissa bil-blodda l-ġdida anki l-pajjiżi inqas sviluppati jistaw jgħatu sem. Sinjura Beres, Sur President, Signor Kommissarju, l-adozzjoni ta' dan il-dokument fuq il-program InvestEU jgħat fit-triq Eh, li din il-Kummissjoni Ewropea ħadet ġifri wara li tata eh, spent tal-qoddim bil-pjan Juncker u anki l-SND ġifri għall-Ewropea tal-Euro l-investiment strateġiku tal-2015 un bat li ġi mġeddet l-MFF mill-2021 sa 27 u dan huwa għaftajim tajjeb Sa fuq il-fat li hemm governanza li ġib iktar bilanċ għax hemm kumitat strateġiku li jmexxi l-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Banek Nazzjonali Eh, tal-iżvilupp u anki esperti indipendenti li jkunu maħtur mill-Parlament Ewropew. Dan il-programm se eh, ikun jista' jintuża f'setturi ekoloġiċi tal-ambjent u anki soċjali kif qal anki rapporter. Nitkellmu fuq l-infrastruttura sostenibli u l-investiment soċjali fejn insibu ukoll setturi kreattivi u ta' kultura, kulturali. Issa, fuq kif se nibbilanċjaw il-prioritajiet tal-ambjent u anki ġifiri bil fil-mija li suppost imorru għal l-ekonomija l-ħadra u l-istatut tal-Bank tal-Investiment Ewropew peress li dan il-Kummissjoni qalet li dan il-bank se jkun l-imsieħeb eh, li qed tiffavorixxi imma rridu noqogħdu ftit attenti u naraw kif l-affarijiet jiżviluppa viżavi dan il-bank. Grazzi ħafna. Signora Mezzi, grazzi l-invest EU e li se jkun iktar immirat fuq l-SMEs anki jekk hemm xi eh, tħassib u s se semmijom, għedin nitkelmu fuq l-investiment biex nġidu kontra t-tibdil tal-klima. L-advisory hub li kif se jkun mamul biex ikun hemm ukoll kopertura iktar wiesa ġeografika. Kun hemm evalwazzjoni tal-proġetti bl-indikaturi li għandhom xaqsmu mal-anijiet tal-klima li wieħed kullħa. Imma hemm l l-investiju ma jista proġetti ta' difiża u anki per eżempju proġetti għandhom xjaqsmu ma eh, l-aeroporti u anki l-enerġija tal- eh, iktar tradizjonali. E, dawn proġetti pal ma jistawx jihdu fond milju Winstead. Għalek nejdilkom biex tivutaw għal-grupp tal-ħodor f'Mejju. Issur pospixil. Grazzi tal etajt tajtni nitkellem. Il-kollegi tijaj diġa Qalu ħafna li kien hawn xteq li wieħed għandu xiejt fuq dan li ju eh, investiju li jiena naqbel magħhom imma lija huwa proġett importanti li investiju l-esperjenza li kellna ma' l-FC turina li inċentivi bħal daw jagħmlu sens u li tajjeb li nifukaw fuq eh, dawk is-setturi fejn huwa diffiċli li jkun hemm il-fondi kummerċjali għalihom. Tajjeb li dan il-proġett se jifoka iktar fuq l-SMEs, fuq it-tibdil tal-klima, fuq l-ambjent, fuq ir-riċerka u l-iżvilupp jiena naħseb li fil-futur dan il-proġett jista' jkontribwixxi lejn l-ekonomija Ewropea imħabba l-effett eh, multiplikatorju tiegħu għax ovvjament dawn li jistgħu jagħtu garanziji wkoll biex wieħed ikun jista' mbagħad imur lejn il-banek biex ikollu eh, self. Naħseb jiena mill-lefsi hemm x'nitalmu u jkollna pjan ieħor għal fil perjodu finanzjarju li jmiss mill-21 sa 27 l-2000 ġviri biex aħna il-proġetti tal-proġett tal-ġejjin jkun aħjar u nispera li l-Parlament li ġej ikun jista jiffinalizza dan biex dan ikun jista jibda mill-2021 is-Sur Fernandez għal-minuta. Iva, grazzi President. Komissarju, ħames ilu il- is-soċjalisti u aħna konna tlabna li jiqfu l-programmi ta' awtorità etna li kien hemm bżonn biex insolvu l-problemi naraw x'inhuma t-talbiet u nirringrazzjaw il-Kummissjoni għall lajnuna u l-gruppi eh, kollha li ħadmu biex eh, jitnieda l-pjan ta' Juncker biex bekk nġildu l-kriżi ta' daħħar snin. Huwa importanti dan, dan il-pass li qed nieħdu issa b'dan l-istrument il-ġdid, dan il-programm investiju l-ġdid li l ideja hija li jkun hemm l-investiment li kompli fl-Unjoni. Dan huwa importanti għax hemm il-periklu li nistaġnaw. Imma mardux ninsow li il-pjan ta' Juncker kien kontra ċiklu eh, biex jiġilet kontra reċessjoni. Issa u kol għanna bżon politika li tkun anti ċiklu. Grazzi ħafna is-sur Buda minuta u nofs. Grazzi ħafna. President, jina nishtiq u kol nifraħra iż-żewġ rapporters u l-idea ta' dan l-investiju huwa li jkun hemm l-investiment privat u l-bija tal-Unjoni tkun tista' tagħti e, iktar salvagwardji l-investituri. Ovvjament l-approċċ huwa ovvju ġifieri l-idea hija li jkun hemm livell ta' għajxin ċittadini e, tal-Ewropa kollha permezz ta' kompetittività, konverġenza, innovazzjoni digitali u anki l-użu tar risorsi b'mod xieraq. Palissa l-investimenti insibuhom f'ċertu stati membri l-iktar. Ġifiri, b'dawn il-proġetti li se jnażlu li se jkunu mħalsa mill-investiju, rridu naraw li jkun hemm bilanċ ġeografiku li jkunu mdaħla l-istati membri kollha biex ma jkunx hemm diskrepanzi bejn ir-reġjuni. L-SMEs ukoll għandhom rwol importanti ma daw dejjem jiġu faċjati minn proċeduri komplikati ħafna l-investiment. Għalhekk dawn għandhom jiġu mejjuna biex nisimplifikaw l-om proċeduri tal-finanzjament u naqsu l-om il-burokrazija. Il-proġetti iż-żar irridu naraw li nirrendhom li ikunu iktar jappellaw. U nejnu il-klaster tal-innovazzjoni u anki l-prodotti innovattivi. L-autoritajiet pubbliċi iridu jaraw li jagħtu il-fondi eh, biex l-industrija kreattiva jinkoraġġuha anki il-shared workspace. Grazzi. Rubik, putarej, minut. Sur Rubik. Grazzi ħafna, President. Jiena u kol nishti nirringrazzja is-sur Kas Barras. B'dan il-mod nistgħu noħolqu dan u eżempju ta' kif nistgħu noħolqu prosperità. Jiena il insegwi dan kollu dan l-aħħar ħames snin u nista' ngħid li kif l-MFF għall-SMS kien inħoloq fl-2000 u wieħed kena 50 miljun bħala fondi dak iż-żmien u sal-2013 Kenna l-programm tal-entrepreneurship u innovazzjoni u hemmhekk kenna żewġ biljuni għad dispożizzjoni u fl-aħħar blefsi ħames 500 miljon. Ġifri qed naraw kif il-politika tal-SMEs fru l-livell Ewropew ħadniha bis-serjetà. Meta nistgħu naraw li 55% se jmorru għall-anijiet tal-klima bekk naraw li qed nagħmlu qed ikonna politika progressiva. U se ġifiri anki fuq il-level globali qed inkunu ta' eżempju. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għax l-SMIs mhix ħaġa faċli għalihom li javvanzaw. Imma huwa possibbli, grazzi ħafna. F'kaġdi għaj mamy jednego mówcę, pan, pana Mariasa, proszę o zabranie głosu. Mela, l-unika kellim taħt il-proċedura kaġdi għaj u għal-onorevoli Marjas. Grazzi tassew, President. Il-programm InvestEU teoretikament jista' iwassal għal suċċessi billi joħloq postijiet tax xogħol, jappoġġa għal biex jkollna ħili ġodda u jkun hemm iktar taħriġ. Imma biex nagħmlu dan ma rridux nagħmlu l-istess balji li għamilna fil-pjan Juncker. Per eżempju, speċjalment fil-Greċja rajna illi ħafna mill-flus inxtorbu mill-kumpaniji multinazzjonali Ewropej. Dawn il-kumpaniji multinazzjonali Ewropej ħadu ħafna mill-flus f'pajjiżi fosthom fraport, pereżempju. Minħabba dak li imponit fuqna it-trojka, imbagħad dil-kumpanija ħadet 280 miljon euro minn dal-fond u l-istess ammont mill-banek Griegi dan mhux investiment, dan mhux investiment li se jwassal għal tkabbir fuq livell lokali reġjonali. Dan din hija biss privatizzazzjoni finanzjata mill-Unjoni Ewropea jridu nappoġġaw l-SMEs fil-prattika fir-realtà billi nagħtuhom valur miżjud. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Bjankowska fisem il-Kommissjoni. Onorevoli membri, grazzi ta' sew ta' din id-diskussjoni, grazzi tal-kommenti pożittivi tagħkom fuq dan il-programm. Il-konklużjoni li ser nasal għalija f'dan id-dibattitu hija ta' appoġġ sħiħ li qed jingħata lil programm Invest EU. Jiena smajt b'attenzjoni u ħadd nota tal-aspettattivi tagħkom u r rakkomandazzjonijiet li ressaqtu għal dan il-programm Nixtieq ninformakom illi dawn ser noħodhom miegħi u ser indaħluhom fit tħejjija għal dan il-programm. Grazzi tassew għall attenzjoni tagħkom, grazzi tal-appoġġ ta' rapporters u shadow rapporters. E, dziękuję pani komisarz i na koniec głos zabierze pan poseł sprawozdawca pan Fernandez Jose. Grazie l'onorevoli Fernandez, il rapporter. U investimentu pubbliku. Grazzi tassew. L-investiment tas settur pubbliku huwa ferm importanti. L-investiment tas settur privat huwa indispensabbli wkoll. Li jkollna inizjattivi privati li jinsaħħu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea, nippromuovu l-intraprenditorija il-kompaniji startups li insaħħu l kompetittività u l-produttività tal-Unjoni Ewropea fl-istess waqt. Dawn huma kollha mezzi li bihom nagħtu pagi aħjar għal kulħadd pagi aħjar fis-settur pubbliku u anke pagi aħjar fis-settur privat. Fis-settur ta' investiment huwa importanti ħafna li l-gvernijiet jaqdu l-irwol tagħhom. Sfortunatament f'pajjiżi fil-Portugal fil-kuntest tal-pjan ta' investiment attwali Iżda dawn l-investiment li kien disponibbli ma użajna l-ebda euro minnu bħalma jista' jiġi użat investi EU. Dan jista' jiġi użat ukoll fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Kulħadd irid jaqdi l-irwol tiegħu u uh, fil-Parlament Ewropew irridu nimmobilizzaw 700 miljun euro rridu li jkun hemm distribuzzjoni ġeografika tajba insaħħu l-ekk imsejjaħ advisor jħab għall-investituri. Importanti ħafna wkoll li f'kull stat membru jkun hemm hubs nazzjonali li jappoġġaw l-investituri u jkun hemm ukoll hubs reġjonali biex nejnu lil dawk li jresqu l-kandidatura tagħhom. U bekk tassew nużaw bl mod possibbli il-fondi tal-programm Investiju. Nilħu għalhekk aħjar l-għanijiet ta' dan il-programm, aħjar xalijiet aħjar, aktar postijiet ta' xogħol, aktar tkabbir, Ewropa aktar kompetittiva u waħda iktar inklusiva. Grazzi tassew lis sur Fernandes, id-dibattitu huwa konkluż hawnhekk din hija l-aħħar darba tiegħi li qed immexxi f'dan il-mandat nirringrazzjakom li kollha kooperazzjoni tagħkom il-votazzjoni se ssir għada u s-sessjoni tissokta għada filgħodu il-ħamis fit-8 u nofs sassatejn. L-aġenda ġiet ippubblikata fuq il-sit tal-internet tal-Parlament qabel ma nara is-surrubi kixtieq jintervjeni. President, Fisem, il-plenarja nixtieq nirringrazzja lilek. Inti kont president eċċellenti u nixtieq u nawgurawlek li sbaħ xewqat. Grazzi tassew jgħid il-president nittamaw li nistgħu niltaqgħu f'ċirkustanzi oħra. Forsi f'mod privat. Forsi f'pajjiżek. Grazzi tassew. Grazzi tassew jgħid il-president. il-vodduk.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 Proċessu verbal għal xedinzej dejer xi tek. Qed niftaħ is-seduta għal sessjoni plenarja. Il-minuti tal-bira tqasmu jekk hawn xi ħadd li jixtieq jikommenta jista' jidher li mawx kummenti mela dawn il-minuti approvati. U issa ngħaddu għall-ewwel punt li għandna għall-lum mar nofsinhar ir-rapport tas-Sinjura Mezzola, il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta. Signora Mezzola. Dent, meta ġejt fdata biex naħdem fuq l-abbozz ta' liġi dwar il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta, ħadd ma ħaseb li stajna nkunu lkoll flimkien hawnhekk illum f'inqas minn sitt xhur minn meta l-kummissjoni ewropea ppreżentat din il-proposta fuq il-mejda. dan il-proċess kien wieħed intensiv u ħadilna ħafna ħin biex niddiskutu d-dettalji tekniċi li toffri din il-liġi però grazzi għar rieda tal kollegi tiegħi speċjalment ix-shadow rapporteurs il kummissjoni ewropea u l istati membri mmexxija mill presidenza tal kunsill bilna fuq sistema ġdida li aħna lkoll nistgħu nkunu kburin biha matul in negozjati li kellna aħna dejjem żammejna f'moħħna li rridu nkunu ġusti ma' dawk li jixirqilhom protezzjoni sodi ma' dawk li mhumiex eliġibbli jew li qed jippruvaw jiksru r regoli u ħorox ma' dawk li qed jinqdew minn nies li huma vulnerabbli. jekk għadha aktar tard illum nivvutaw biex nikkonfermaw din il-liġi dan ifisser li kontra kull aspettattiva ser jirnexxielna nelbu l-aħħar ostaklu biex ikollna forza ġdida ta' għaxar telef gwardji tal-fruntiera u personal operattiv li ser tiġi fis seħħ fi żmien qasir fis-snin li ġejjin dawn huma n-numri li għandna bżonn sabiex nassiguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni tagħna sabiex nagħtu l-ispinta li għandna bżonn sabiex niġġieldu l-kriminalità li niżguraw id-drittijiet fundamentali huma mħarsa f'kull attività tal-aġenzija u sabiex niffaċilitaw l-immaniġġjar tal migrazzjoni li niżguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni u li l-istati membri jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom huma punti kruċjali sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw b'mod effettiv is-sitwazzjoni preżenti tal-migrazzjoni. din il-liġi mhijiex l-unika soluzzjoni li għandna bżonn f'dan il-qasam iżda hija pass neċessarju li jrid jittieħed flimkien ma' oħrajn. fl-eventwalità li niffaċċjaw kriżi oħra simili bħal dik li kellna fl 2015 l istati membri li jinsabu fil fruntieri esterni bħal malta u għawdex jistgħu jitolbu li jiġu stazzjonati personal għal interventi rapidi fil fruntiera sabiex jirċievu għajnuna li tant ikollhom bżonn biex jindirizzaw is-sitwazzjoni. ir regolament li aħna nnegozjajna fl aħħar ġimgħat ma jitrattax biss fuq dawn l għaxar elef persuna din il-liġi tfisser li ser inżidu l-effettività tal-operazzjonijiet tar-ritorn b'mod konsidervoli speċifikament għal dawk il-persuni li mhumiex eliġibbli għal protezzjoni. ser ikun hemm aktar possibbiltajiet biex l-istati membri jiġu mejjuna f'dan il-qasam bħal pereżempju fl-identifikazzjoni tal-immigranti irregolari u fl-għajnuna li ser tingħati biex jinġiebu dokumenti tal ivvjaġġar u assistenza oħra fir ritorn fl aħħar nett jiena partikolarment kburija li rnexxielna noħolqu rwol ġdid fl-aġenzija dik tal-osservaturi tad-drittijiet fundamentali li ser ikunu minn ta' quddiem biex jiżguraw li d-drittijiet ta' kull persuna jiġu rispettati. lan tagħna kienet li nistabbilixxu livelli ġodda u għolja ta' protezzjoni f'konformità mal-valuri ewropej li tant aħna nogħżu anki fuq kwistjoni sensittiva bħal din għamilna dan għaliex l-unjoni ewropea għandha tkun waħda waħda li tikseb tipproteġi d-drittijiet fundamentali meta dawn hemm bżonnhom l aktar. grazzi avramopoulos għandek il-kelma. Grazzi. tajjeb ismek? trid iddum tipprattika. Eżis kollegi, mhux se niddejjaq ngħidilkom illi jiena inqis il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta bħala waħda mill-proposti ewlenin bħala element ta' politika għall migrazzjoni olistika. Aħna saħħaħna il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta f'qasir żmien grazzi għall-isforzi li għamilna. Aħna nafu kemm huma komplessi l-proċeduri leġislattivi għalhekk naħseb il-koll naqblu li dinja verament kisba. Jiena nixtieq nesprimi r ringrazzjament tiegħi lill rapporteur is-Sinjura Mezzola, lill shadow rapporteurs, lill presidenza Romena, tal-li sabu kompromess tant bilanċat fuq din il-proposta. Dan il-ftejim għal darboħra jurina illi meta naħdmu flimkien nistaw verament niksbu riżultati ġenwini u nistaw nuru li ċittadini li l-Unjoni Ewropea hija lesta u kapaċi tieħu azzjoni. Meta faqqat il-kriżi u waslet fl-eqel tagħha fis-sajf tal-2015, l-Ewropa inqabdet fuq siq waħda u ma kienieċ preparata bi flussi ta' migranti illegali mill-frontieri tal-Vant u ta' nofsinar fil-Mediterran, aħna konna nafu illi bil-fors kenna nieħdu azzjoni soda. Ma kienx hemm Aġenzija konsolidata għal frontieri Ewropej ma kienx hemm hotspots u laqas preżenza operattiva fuq livell Ewropew. Is-sistema Ewropea għall ażil rajna illi ma kinitx idonea is sistemi tal-informazzjoni li kellna ma kinux qed jikkomunikaw bejniethom u il-kuntatti eh, il li kellna mal-pajjiżi terzi kien frammentat. Għalhekk aħna kellna nieħdu azzjoni fl-immedjat u anke fuq medda twila ta' żmien u biex naħdmu fuq dawn l-affarijiet kollha simultanjament. Issa, erba' snin wara, kulħadd, kull min jipprova jaqsam il-frontieri b'mod illegali jiġi identifikat, jittieħdulu il-marki tas swaba u mbagħad eh, jiġi streamjat. Illum għanna Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta u u sistemi tal-informazzjoni għall-immigrazzjoni għall-frontieri u s-sigurtà. Permezz tar regolament il-ġdid illi qed niddiskutu issa, inkunu nistaw namlu aktar u niksbu aktar. Wieħed mill-elementi prinċipali hija li il-korpi tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta rridu eh, jizdedu sa 10.000 min issa sa l-2027. Madana kollu, naraw l-ewwel skjeramenti diġà minn l-ewwel ta' jannar ta' l-2021. Element importanti ta' din il-proposta u xi ħaġa importanti li tbiddel l-affarijiet huwa illi l-aġenzija u l personal tagħha ikollhom ukoll setat eżekuttivi. Dan ifisser illi ikunu jistgħu jagħmlu xogħol fuq il-ġestjoni tal-frontieri u r-ritorn Ovvjament, l-autoritajiet kompetenti tal-istat membru akkoljenti jibqa tibqa responsabbli u għandhom il-kmant u l kontroll tal-attivitajiet illi ikunu għedin isiru mill-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta fit-territorju tagħha waqt illi jibqaw taħt l-autorità tal-Istat membru akkoljenti xuħut mill-kompiti tagħhom huma il-possibilità li jiċċekkjaw dokumenti ta' identità li jawtorizzaw jew jiġħdu id dħul fuq il-punti taqsim tal-frontiera li jittimbraw id-dokumenti tal-vjaġġar li jagħmlu il-rondi u jwaqfu lil persuni billi bikunu qasmu l-frontiera b'mod illegali u jassistu fl-implementazzjoni tal proċeduri tar-ritorn. Per eżempju, billi jħejju deċiżjonijiet dwar ir-ritorn u jeskortaw ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea li huma jridu jkunu ritornati bil-fors personal operattiv se jirċievi wkoll taħriġ biex nizguraw illi ikun hemm l-ola standards professjonali u li dawn ikunu rispettati u li jkun hemm kultura operattiva li tiġi żviluppata bejniethom dawn il-ħaddiema. Il-kompromess se jiżgura li l-Aġenzija tkun tista' b'mod aktar attiv u aħjar tagħti appoġġ lill-Istati membri fir-ritorni sabiex intejbu ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għal sfidi migratorji persistenti. Nilqa u kol bosta sviluppi oħrajn illi qablu fuqhom il-koleġislaturi bħala parti minn dan ir-regolament fostom l-semplifikazzjoni tal-monitoraċ tal-drittijiet fondamentali fiħdan l-attivitajiet operattivi tal-Aġenzija. Ir-rispett ta' drittijiet fondamentali huwa fil-qalba tal-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni u anki fil-qalba ta' din l-attivitajiet kollha tal-Aġenzija Ewropea għall gwardja tal-Frontieri u tal-Kosta u l-autoritajiet kompetenti se jirrispettaw id-drittijiet fondamentali imnaqxa fil-karta. L-Aġenzija se taħdem it fit ma l-Aġenzija Futura Ewropea għall ażil biex jiżguraw li jkun hemm aċċess għall proċeduri tal-azil. L-Aġenzija se tiżgura illi dawk li m'għandhomx bżonn protezzjoni internazzjonali jintbagħtu lura fir-rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali tagħhom. Jiena nittama illi la darba ikonna il-Parlament il-ġdid il-proposta li titwaqqaf Aġenzija Ewropea għall-Azil tkun adottata mingħajr telf ta' żmien. Nittama jekk se jiġri. Irrid ukoll inżid illi jiddispjaċini li il-possibilità ta' ħlas ta' kull xar l-personal statutorju ma ġiex inkluż fil- test maqbul. Dana sabiex l-aġenzija tkun aktar attraenti bħala aġenzija li tħaddem u anki tiffaċilita l-ingaċ tal-personal statutorju. Aħna se nagħmlu dekjerazzjoni fuq dan il-punt. Fl-aħħar imma mhux lanqas tmexxija politika ġdida għall-implementazzjoni tal-ġestjoni integrata Ewropea għal ġestjoni tal-frontieri. Din se tinħollo u tinkludi pjanar ta' kapaċitajiet għal Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta tiżgura koerenza u konsistenza mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan ir-regolament il ġdid kemm l-Aġenzija kif ukoll l-Istati membri se jkollhom lodda biex jantiċipaw u jirrispondu għal kriżijiet futuri fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni. Fl-aħħar nett dan ukoll se jgħinna biex inħarsu l-viabilità dejjema ta' żona Schengen u l-moviment ħieles fiħdana. Grazzi tal-attenzjoni u ħerqani li nisma dak li għandkom xi tajdu intom. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Gajer. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, eżis kollegi. Bla ebda dubju dan il-mandat il-ġdid għall-Aġenzija Ewropea tal-Gwardji tal-Frontiera u tal huwa pass importanti sabiex ikollha reazzjoni Ewropea l isfidi tal-immigrazzjoni. Kapaċitajiet um, personal sa' 10.000 ruħ, ajruplani u bekk l-Aġenzija tista' tkun operattiva u attiva. Ovvjament għal dan hemm bżonn ta' ħafna flus u dan jista' jiġri u jseħħ biss jekk aħna naqblu fuq MFF estis. Mela l kapijiet tal-istatu tal-gvern per eżempju dawk tal-Awstrija, jekk intom verament temnu illi din hija xi ħaġa importanti, tridu tkunu preparati illi iżidu il-budget Ewropew u tridu tkunu lesti illi tħallsu. Imma din tista' tkun biss parti minn politika Ewropea għall migrazzjoni li tkun konsistenti. Urritu kon hemm element ta' solidarjetà fl-akkoljenza. Grazzi ħafna l-Onorevoli Coelho, minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju, kollegi. L-adozzjoni ta' din il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal kostam Saħħa huwa past il qudiem lejn protezzjoni kondiviża tal frontier esterni tagħna għal aktar uh, sigurtà fl-Ewropa qed nitkellmu dwar 10,000 gwardjan tal-frontiera li jistgħu jkunu trasferiti lejn dawk l-istati membri li għandhom il-frontieri tagħhom l-iktar vulnerabbli jew inkella meta jkun hemm xi emerġenza. Aħna dejjem għadna li dan m'għandux jippermetti li l-istati membri ifarfru r-responsabilità tagħhom. Nofs dawn il-gwardji se jiġu mill-istati membri, imma l-istati membri huma lesti li jirrispettaw l-obbligi tagħhom il-Portugal pajjiżi se jkun lest fil-2021 biex jibat 110 eh, spettur mis-servizzi tiegħu jiena wis nibża illi għal darboħra forsi fuq livell Ewropew qegħdin irwedu xi ħaġa li minħabba l-istati membri mhix se tkun possibbli hemm bżonn li konna um, rwol aktar stret fid-deċiżjonijiet li uh, eh, jittieħdu. President, inqas minn terz ta' deċiżjoni dwar ir-ritorn fil-fatt ikunu implementati fil-Portugal. Aħna m'għandniex statistika dwar dan fl-aħħar net aħna se niskopru wkoll l-ambitu ta' movimenti sekondarji nkunu nafu kemm nies li jtolbu l-ażil jaħarbu mill-pajjiż li fejn ikunu talbu l-ażil u mbagħad naraw li hemm ħames gvernijiet illi ħlew il-Schengen u anki il-libertà tal-moviment mingħajr ebda eh, raġuni. Nirringrazzja l sinjura Mezzola għal biċċa xogħol eċċellenti u verament fi żmien rekord. ule. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-rapporteur is-Sinjura Mezzola għal kooperazzjoni tant miftuħa Eh, illi kena għalix minnajra ma stajniex infastu din il-proposta leġislativa. Nishtiq u kol nirringrazzja l-Kommissarju Avramopoulos u l-personal tijaw għall-appoċ. Fl-2015 il-numru ta' rifugjati li waslu fl-Ewropa żdied mod drammatiku u għalhekk kien hemm urġenza illi aħna insaħħu il-protezzjoni tal-frontieri Ewropej. Fl-2016 il-proposta il-ġdida dwar il-Frontex ġiet abbozzata. Il-proposta attwali hija verżjoni emendata tagħha u din il-proposta testendi l-ambitu il ta' fejn tista' topera din l-Aġenzija talloka aktar rizorsi finanzjarji u aktar esperti sabiex jgħinuha fil-ħidma tagħha. Għalija u għal-grupp tiegħi kien importanti ħafna li waqt il negozjati niżguraw illi il-Frontex tkompli tejn fil-salvataċ tal-nies li kunu se jitilfu ħajjithom fil-bahar Din hija dan huwa dmir umanitarju ma nistgħux inħallu ministri tal-lemmin estrem eh, jilagħbu b'daw l-affarijiet u jiċċajtaw għal raġunijiet politiċi. Fl-istess waqt din il-proposta tagħti lill-Aġenzija aktar kompetenza fl-implementazzjoni tal-ritorni għal dawk il-persuni illi eh, jitolbu l-azil u dana ma jenna tal-omx. Imma dan għandu biss japplika r-refugġati fi territorju tal-Unjoni Ewropea l-Aġenzija la għanda opportunità politika waqqas legali li tipparteċipa f'operazzjonijiet li um, dawk li tolbu l-azil morru minn pajjiż terz lejn pajjiż terz ieħor. Huwa importanti illi il-proposta saħħaħ l-impenji tal-Aġenzija lil drittijiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem tar refugġati hija ħasra ma illi meta konna qegħdin nagħmlu sforzi kbar biex inħarsu aħjar il-frontieri esterni tal-Unjoni, tal il-Kunsill ma setax jaqbel fuq il-Sistema Ewropea tal-Azil u r-riforma tas sistema ta' Dublin ma sarriċ minħabba l-imħuħ magħluqa. U anki il-ftejjin preliminari fuq l-Aġenzija tal-Azil u kol minħabba l-egoizmu. Huwa importanti illi inħarsu l-frontieri ma mhux bizzejiet fih innifsu għandna bżonn ta' sistema tal-Azil Ewropea komprensiva u dana se jkun wieħed mill-kompeti ewlenin tal-Parlament li jmiss. L-Onorevoli Vistisen għal-minuta. Dak li qegħdin niddiskutu illum hija ammissjoni qegħdin nammettu illi il-frontieri esterni flok flawk interni għat ma kienu soġġetti għal miżura ta' protezzjoni biex inħarsu kemm il-frontieri kif ukoll iċ-ċittadini. Għalhekk 18 eh, sena wara Schengen naħseb illi wasal il-waqt illi konna aġenzija tal frontieri u l-kosta. Ir-raġuni għalfejn ma nistawx nappoġġaw il-kompromess li ħareġ mit-trilogu huwa li qegħdin nibżaw li huwa ftit wis u tard wis. Tant fiha salvagwardji din il-proposta illi mhux se jkollha l-effett mixtieq fuq is-sigurtà Ewropea. Eh, ma tistax tgħin din minn pajjiż terz jaħsal imur f'pajjiż terz ieħor. Aħna llum qegħdin naddottaw soluzzjoni illi mhix se tissodisfa l-għar ċittadini u laqqas se tagħmel iċ-ċittadini aktar sikuri. Grisbeck, grazzi President, Kommissarju kollegi f'Settembru tal-2018 il-President Juncker ippreżenta riforma ġdida tal-Aġenzija Frontex u sentejn ilu rapporter fuq dat-tekst jena kont etnilqa nilqa' il-kisba importanti ta' din l-ewwel reviżjoni. Illum għannom ta' grupp tiegħi qed nagħmel l-istess ħaġa fi żmien rekord illi e, intuża, però hija ħasra illi e, fuq ċerti punti l ewwelnet jiena sodisfatta illi ħdimna tant malar fuq dan id-dossier f'approċċ bilanċat effiċjenti għal protezzjoni tal-frontieri li jirrispetta drittijiet fondamentali kif talbuna namlu iċ-ċittadini. Jina kontenta illi għamilna pass il qoddim f'termini ta' budget, termini ta' kapacitajiet u kompetenzi kif eh, għadna kif smajna. Zewċ elementi importanti illi nixtieq insemmi huwa li jina kontent illi aħna ħlaqna kontingent permanenti illi se jkun jikonstitwixxi 10,000 gwardjan tal-frontiera u li għalihom l-istati membri irridu bil-forsi kontribwixxu. Bek se nkunu ferm aktar kredibbli minn dik il-riserva li għandna bħalissa u li ma tantx taħdem tajjeb jiġifieri dan huwa pass konkret il qoddim u kien meħtieġ. Tieni punt jiena eh, bħala rapporter fuq dir-reviżjoni eh, xtaqt illi ikun hemm msemmi ċentru ta' taħriġ Frontex għaliex jekk aħna rridu naddu mill-viżjoni nazzjonali tal-protezzjoni tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Istati membri huma kompetenti u għandhom rwol fondamentali. Imma jekk aħna rridu nkunu effiċjenti fl-ispazju Ewropew u fiċ-ċirkolazzjoni ħilsa f'Schengen, jekk aħna rridu li jkun hemm eh, ftit kemm jista' jkun Ehm, difetti u xquq, irridu l-izguraw li l-Aġenzija tista' tikkollabora fl-imkien u tappoġġa lill awtoritajiet fl-istati membri. Biex dan ikun possibbli u fil-fatti u fil-realtà irridu noħolqu kultura ġenwinament Ewropea ta' taħriġ u il-test ek jitlob u biex Nala, nal darbohra nir-ringrazzja li Roberta Mezzola, il-rapporter, illi bl-enerġija taħħa bix-xogħol u determinazzjoni taħħa u kooperazzjoni eccellenti enitna biex navvanzaw, navvazzaw pass maġġel. U Iva, jena ovvjament se nivvota favur din ir-riforma. Grazzi. <clears throat> Signora Albiol Guzman. Esta legislatura che ya acaba ha estado din il-leġislatura li qiegħda tala kienet markata mill-abbondon ta' dawk li jmexxu fl-Ewropa mill-kull xejra ta' umanità politiki illi iħallu n imutu fil-bahar, torturi, detenzjoni u deportazzjoni f'pajjiżi fejn m'hemmx garanzija li jkun hemm rispett tad drittijiet tagħhom. E, kera r-realtà imma ekku ma l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea ma maħlaqniex kurituri sabiex jistaw jaslu b'mod legali laqas nistaw nsalvawhom fil-baħar anzi l-NGOs qed jagħmlu dan ix-xogħol ta' salvataġġ dawk responsabbli għal din il-politika xi darba jridu jkunu iġġudikati għal dawk il-nies kollha eluf ta' nies illi tilfu ħajjithom fil-Mediterran f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-politika tagħhom ta' eluq tal-frontieri li obbligaw l-immigranti jipperikolaw ħajjithom fil-baħar waslu għall-imwiet ta' bosta nies kuljum dawn huma verament prattiki inumani. Il-Gwardja Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta hija um, forza ta' militari bil-budget ehm, enormi sabiex jalqu l-frontieri biex jagħmlu deportazzjoni biex iżommu l-immigranti biex jalquhom uh, f'ċentri u din hija il-driħ armata tal-Unjoni Ewropea sabiex ħadd ma jidħol fl-Ewropa huwa il-ħolma tal-estremisti illi rridu illi ħadd iktar ma jirfess l-art tat-territorju Ewropew. Thank you. And first of all, I would like... Grazie ħafna, Sur President l net xtaqt nirringrazzja lir rapporter tal-kooperazzjoni eċċellenti u approċċ inklusiv ħafna ta' xogħol li għamlet. Jina naħseb li fil-parlament kellna pożizzjoni kostruttiva ħafna speċjalment eh, fil-rigward ta' tfittxew salvataġġ. Aħna fdin l-awla kollha votajna biex nassiguraw li Frontex ikollu mandat qawwi għal eh, tfittxew salvataġġ għaliex il-kriżi umanitarja li naraw kuljum eh, tiżvolġi fil-Mediterran, allura jiena kuntenta ħafna li hawn maġġoranza minn din l-awla ġew. Iżda l-istati membri rawa b'mod kompletament differenti huma waqfu l-tentattivi tagħna anke dak tar-rapporter biex tfittxija u salvataġġ tissaħħaħ fit-test ta' din il leġizlazzjoni u dan din hija problema tassew. Allura Frontex issa jista' jsalva biss persuni fih dan l-operazzjonijiet tal-frontieri eh, tan ġifieri 30 mil mill-kosta tas salija Dan din hija erja żgħira ħafna u dan mhuwiex il-post fejn għandna l-problema. U n-nies qed jerqu fil-Mediterran bħalissa waqt li kulħadd qed iħares nafu fejn huma l koordinati huma hemmhekk huma ċari huma magħrufa sew minn Frontex Frontex iżda ħadd mu qed imur isalva lil dawn lin-nies. Eh, l-operazzjoni Sofija ma diċ taħdem, l-NGOs qed jiġu kriminalizzati, l-bastimenti tagħhom qed jittieħdu l-Frontex ukoll qed jimmonitorja l-tfittxew eh, salvataġġ eh, qed jgħaddu lil gwardji tal-kosta tal-Libja fejn hemm gwerra u ħadd mu qed jiġbor it-telefon, ħadd mu qed isalva lin-nies hemmhekk. U bekk l-Ewropa qed tmur kontra l-obbligu tagħha li salva għal ħajjiet u tibat eh, il-pis tagħha fuq ċentru ta' koordinament li madux jeżisti. Rit ikonna salvataċ film, eh, eh, aġenzija ta' salvataċ fl-Europa jekk il membru membri mhumiex lest li jaġixxu. Iżda ma nistgħux nistennew rridu nagħmlu nużaw il-mezzi kollha li nistgħu il għalix il-bqija l-valuri Ewropej u flimkien man-nies fil-Mediterran. L-Honorable Keller, eh, taċċetta blue card eh, mill-Honorable Etridge. La, skużani, sur Etridge. I tried. E provajt. ok, Mrs. Um, James. Eh, L-Honorable James għal-minuta. Mikrofonu għal-kellim. Eh, L-Unjoni Ewropea fil-tentattiv inutli tiegħu biex jindirizza kwistjoni tal-migrazzjoni li hija inkoerenti hija mm, eh, somma ta' 11 biljun euro. Fejn Franz Timmermans semma wkoll hawn ġew li l-Ewropa m'għadix qed esperjenza.